assolutament dan is-sentiment negattiv. U verament irridu nassiguraw li nesprimu dan mod ċar kell moħra ta' gratitudni għall inizjattiva tal-Afrika Prim Ministru kellna laqgħa fi Vienna kellna laqgħa ta' livelloli tal-grupp bejn il-pajjiżi Afrikani u l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u naħseb li batna messaġġ ċar lill-Afrika. U l-Presidenza tal-Awstrija enfasizzat dan il-punt għandna bżonn nassiguraw li fil-ġejjeni tal-Afrika nkunu ta' għajnuna u li nkunu batna messaġġ ċar lill pajjiżi Afrikani. Dak fih innifsu kien punt importanti għalhekk. Apparti dak li semmejt qabel jiena naħseb li l presidenza kienet ta' suċċess kbir u nixtieq għalhekk nirringrazzja l gvern tal-Awstrija, il-Prim Ministru tal-Awstrija kif ukoll għal ħafna kwistjonijiet li rnexxielkom tagħlqu. Jiena ma ħsibx li kien fil-fatt possibbli fil-bidu tal-presidenza tagħkom. Grazzi. Passiamo ai rappresentanti dei gruppi politici. Mela rappresentanti tal-gruppi politiċi nitlobkom li tirrispettaw il-ħinijiet li għandkom għax palma tafu hemm is-saduta solenni biex tikkommemora l-20 sena mill-bidu tal-euro. Is-Sur Weber. Sur Tajani, Sur Juncker, ambasċaturi, kollegi Iva, irridu naraw eżattament eh, x'sar fil-presidenza ta' l-Awstrija nixtieq ngħid grazzi fisem il-PPE għaliex ċertament irnexxilkom tiksbu ħafna. Irnexxilkom tiksbu ħafna iżjed minn dak li aħna stennejna f'dawn l-aħħar sitt xhur, irnexxilkom tiksbu ħafna għal ġejjieni ta' l-Ewropa fuq livell politiku frankament hija ħasra li nifukaw l-aktar fuq kwistjonijiet ta' kriżi meta nitkellmu fuq l-Ewropa xi ngħidu dwar il-problemi li qed jgħaddu minnhom in-nies. Ejja ħarsu lejn punti pożittivi aħna qegħdin nixfrunaw eh, nixprunaw l-Ewropa ħafna drabi din titwarrab u din hija ħasra aħna bħala politiċi rridu nindirizzaw kemm il-pożittiv u il-negattiv. U fil-presidenza komer nixilkom tiksbu ħafna palma qed għalhekk fisem il-PPE nixtieq nenfasizza l-kwistjoni ta' sigurtà, l-fond ta' difiza, il-teknoloġija, l-iskambju ta' data li ġiet miżjuda bil-awtoritajiet ta' sigurtà, din hija waħda mill-kwistjonijiet ewlenin għal prosperità nexxinna niksbu ħafna dwar l-investiment u l-screening fl-Ewropa kien punt importanti għalina il-ftejm ta' bejn l-Ewropa u l-Ġappun ġiet konkluża taħt il-presidenza tagħkom u dwar roaming għat trasferiment tal-banek irnexxinna niksbu ħafna u dan huwa għab-benefiċċju tal-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini tagħna irnexxinna niksbu ħafna wkoll fuq il-użu ta' diossidu tal-karbonju u plastik li jintuża l darba biss u n-nies huma kuntenti b'dan għalhekk nistgħu waslu messaġġ Ewropew meta niġu għal kontenut intom bdejtu dibattiti politiċi. Kelko ħafna ġestjoni u tmexxija fuq kwistjonijiet importanti ħafna. Bħalma rajna fil-Kunsil informali fi Strasburg il-protezzjoni tal-frontieri esterni u natu priorità lil dan fil dibattitu tal-immigrazzjoni għalina din hija xi ħaġa importanti immens u prekondizzjoni għal kwalunkwe dibattitu li jiġi fuq il-migrazzjoni ġdu nkunu nafu min jinsab fit-territorju Ewropew. għandkom it-taxxa nazzjonali diġitali tagħkom rridu nassiguraw il-ġustizzja fil-istrutturi tagħkom nixtieq ngħid proset fuq dan. Tajtu l-prioritajiet tajbin anke għall-Ewropa. Bħalma kif semma Jean-Claude Juncker, jekk aħna fl-Ewropa ninsabu f'kontinent fejn jihdu b'serjetà il-kwistjoni ta' violenza kontra il-lut irridu npoġġuha fuq l-aġenda tagħna jiena kont preżenti fil-konferenza ta' Vienna fuq il-kontra semitiżmu u l-assoċjazzjonijiet lut għalunna ċertu affarijiet li ħasbuna ħafna u maħniex ħanċedu fuq din il-kwistjoni bħalma qed innexxilkom tiksbu ħafna affarijiet l-Awstrija ċertament huwa pajjiż b'saħħtu u rejtu għandkom gvern b'saħħtu għandkom l-appoġġ ta' ċittadini eh, tal-qalba tagħkom ġrittu għall-Ewropa. Eh, sitt xhur kienet presidenza soda ħafna, ħtimtu b'mod kostruttiv u rejtu ċertu tmexxija u rejtu rida wkoll li jkollkom kunsens. Għalhekk nixtieq ngħidilkom proset għal dak kollu li għamiltu. Issa ħanaddi il-kelma lil Sur Rodriguez, il-membru li miss. L-Onorevoli Rodriguez, Sur President, Sur Kanċilir, Presidenza tal-Awstrija bdiet mudell importanti, jiġifieri Ewropa li tipproteġi. U fil-fatt għandna bżonn Ewropa li tipproteġi. Iżda aħna nħossu li l-presidenza tal-Awstrija kienet qed twassal aktar eh, Ewropa ta' tip differenti Ewropa li għanda ċertu egoizmu fija u jiddispjaċina għaliex aħna rridu Ewropa li għanda ambizzjoni b'saħħitha tant b'saħħitha li iva nkunu nistgħu inwaslu s-solidarjetà li hija meħtieġa U din bdiet bil-kwistjoni tal rifuġjati bid-dram tal-rifuġati. Aħna stajna inwaslu operazzjonijiet ta' salvataċ ta' malajr niprovdu għazili maħna iffaċċajna numru ta' xeni drammatiċi għal darboħra fil-Mediterranu jiddispjaċina li dan kien il-kas. L-Europa trid tiddefinixxi politika ta' migrazzjoni sħiħa sabiex ikollha ġestjoni ordnata tal-immigrazzjoni għax għandna bżonn immigrazzjoni u minflok qegħdin nimblukkaw eh, partijiet ewlenin ta' din il-politika ta' migrazzjoni. Mbagħad kien hemm il-każ tal- tal-patt globali tal-immigrazzjoni li dispiċina ħafna għaliex dan ġie appoġġjat mill-maġġoranza tal-pajjiżi tad-dinja u rajna f'Marrakesh uħut mill-istati membri tal-Unjoni Ewropea li ma appoġġawx dan il ftejim u dawn kienu mexija mill-gvern tal-Awstrija xi ħaġa li verament aħna eh, ma naċċettawx u ma nistax nifmuha. Imma nuqqas ta' ambizzjonijiet u solidarjetà torbot ukoll maċ ċittadini tagħna. Għaliex ejja naraw il-pilastru soċjali Ewropew l-ikbar inizjattiva li għandna il-presidenza Awstrijaka seta twassal riżultati ħafna iżjed malajr fuq il-pakkett kollu kemm hu tad direttivi u l-tiġdid li hemm bżonn biex nimplementaw il-pjan soċjali. U aħna ma nistgħux nifmu għaliex kien possibbli għall presidenza tal-Awstrija li tipposponi laqgħa tal-Kunsill tal-Ministri. Aħna maġlin sur kanċillier biex nimplementaw dan il-pilastru biex nbidluh f'realtà Mbagħad hemm negozjati importanti fuq il-budget multianwali. Iva dan huwa meħtieġ biex inkunu nistgħu nilqgħu l-isfida l-ġdida fl-Ewropa kif ukoll sabiex ikollna impenn b'saħħtu għal koeżjoni. Aħna konna diżappuntati li fl-aħħar Kunsill Ewropew ġie deċiż li l-ftehim aħħari għandu jsir biss Infatti dan huwa tar twis, għandna l-kundizzjonijiet sabiex ikonna e, il-ftejn bażiku qabel dan il-perjodu. Aħna ma nistgħux nifmu għaliex il-Presidenza tal-Awstrija mar nexxilix tpoġġi tippreżenta e, pjan aktar ambizzjuż biex niffinalizzaw dawn in-negozjati. Mbagħad kellna opportunità oħra fuq ir-riforma taż-żona tal-euro, xi ħaġa li inna nistennewha numru ta' snin. Is-soluzzjonijiet jinsabu quddiemna. Aħna forsi nkunu qrib ta' ftehim li jippermetti li aħna nikkompletaw l-Unjoni Bankarja u li noħolqu eh, il-budget ta' żona euro xi ħaġa li għandhom iż-żoni kollha tal-Unjoni tad-dinja għandhom budget, imma il-presidenza kienet qed eh, iżom lura. Din hija kruċjali biex ikonna koeżjoni fiż-żona euro u nelbu il-sitwazzjonijiet ta' diverġenzi li għandna f'dawn l importanti fl-istruttura Ewropea Imbagħad, il ġustizzja għal dik li hija taxxa, iva għandna bżonn taxxa ġdida diġitali. Iva għandna bżonn li nagħtu riżultati fuq dan kemm jista' jkun malajr. Għalhekk irid ngħidlek sur kanċillier li min-naħa tagħna mill-perspettiva tagħna l-Presidenza tal-Awstrija tilfet opportunitajiet ċari biex tkun tista' twassal riżultati għall Ewropa aktar b'saħħitha li għandna bżonna f'din l-okkażjoni għaliex aħna qegħdin niffaċċaw iva ċaqliq ġdid idejat ġodda li qegħdin jitolbu għal retrenchment, selfishness, egoizmu, ehm, ċaqliq lejn il-lemin estrem u quddiem dan kollu għandna għażla jew nagħmlu alleanza magħhom u nagħtuhom konċessjonijiet jew inkella nippreżentaw alternattiva reali b'saħħitha ta' Ewropa, b'saħħitha u ambizjuża li tista' tagħti solidarjetà. Ġri aħna hekk għandna nimxu quddiem min-naħa tagħna tal-demokrati soċjali soċjodemokratiċi u aħna naħsbu li għandna bżonn ngħaddu għal fażi ġdida fejn din it-tip ta' e, tmexxija ġdida toħroġ fl-Ewropa. Dawn huma l-kummenti tagħna, grazzi. Prossimo intervento. L-intervent li jmiss issa l-Onorevoli Zaradil għal-grupp li jmiss li sijar. Mod ġenerali, il-Presidenza tal-Awstrija għamlet biċċa xogħol tajba, organizzata u effiċenti. Dan minħabba l-fatt li l-Awstrija tiffunzjona tajjeb bħala pajjiż. Naħseb li koprejtu ħafna affarijiet, ħanażel ftit minnhom hawnhekk se nibda bl-immigrazzjoni u s sigurtà. Nixtieq ngħidilkom illi verament kien ta' pjaċir illi naraw opinjoni differenti mill-Presidenza u l-Chancellery minn kif smajna qabel. Intom indikajtu b'mod ċar dak li beżaw jgħidu politiċi oħra li l-Ewropa mhix lesta u laqas trid tkompli taċċetta l-immigranti għaliex dan se jkollu impatt fuq is-sigurtà tagħna u anki l-koerenza interna tas-soċjetà tagħna. Tajtu wkoll soluzzjonijiet u proposti rajna e, fis sistema tax Schengen u s sistema ta' dħul u ħruġ dawn it-tnejn se jgħinuna nindirizzaw ukoll l-immigrazzjoni illegali. Dan kollu ġie apprezzat ħafna fl-Ewropa ċentrali u f'diversi pajjiżi u rejna kemm importanti li nsibu konsensus bejn l-istati membri frok nsibu eh, soluzzjonijiet arbitrarji bħal pereżempju skemi ta' rilokazzjoni li suġġeriet il- kummissjoni għax din waslet għal disgwidi kbir bejn il-punent u l vantu bejn stati membri wkoll tal-Unjoni. U mhux aċċettabbli Priorità oħra kienet li jkollna prosperità u kompetitività fl-ekonomija Ewropea, speċjalment fil-proċess ta' digitalizzazzjoni u innovazzjoni. U sawettu, l-ikbar atturi ġej minn barra l-Unjoni Ewropea u allura għandna nagħmlu aktar għall startups tagħna, għall smi tagħna biex inneħħu l barriri li hemm fil-kummerċ u inkomplu bl-FTA tal-Ġapan li għamiltu waqt il-presidenza tagħkom għax dan ikopri ħafna mill-kummerċ dinji. Naħseb li se jkun hemm ukoll FTAs f'Singapur u eh, mal-Vjetnam. Nisperaw li dawn isiru mal-ajru ukoll. Komplejtu taħdmu wkoll fil-presidenza tagħkom fuq diversi aspetti oħra lix dan il-parlament se jispiċċa il-mandat Eh, tiegħu u allura din id-deċiżjoni għandha imbagħad tmur għal min imiss. Ir-relazzjonijiet serni kienu ta' piż kbir fuqhom ukoll ukoll Nixtieq ngħid li l-Presidenza Awstrijaka kienet prammatika ħafna u mhux ideoloġika, mhux ħafna slogans imma riżultati tangibbli. U dawn huma aħbarijiet żbieħ la darba rajna sens komune minna ħatakom għaliex sens komune huwa dak li l-grupp tiegħi qed jipprova jġib ukoll f'dan il-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għall-Onorevoli Teliċka. Kanċelir, ma nafx. Tistax tkompli tisma' però rrid ngħid li kellkom presidenza effiċjenti ħafna u l-Awstrija verament eh, wetqet l-intenzjonijiet tagħha. Minflok jiena se nħares eh, lejn il-perjodu ta' sitt xhur mhux min-naħa tal-presidenza, imma kif imxiet l-Unjoni irrelevanti mill-presidenza li jkun hemm kull sitt xhur u naħseb din hija ħaġa li għandna ngħiduha. Aħna Unjoni Ewropea ta' 28 membru, forsi għadan kunu 27. <laughs> Imma il-presidenza ma tistax tagħmel mirakli, tista' tagħmel ħafna affarijiet però. Jekk inti titkellem dwar it-trialogu li sari. Naqbel ma'kom, Iva, jina naħseb li dan kien sinjal tal-effiċenza tal-presidenza Awstrijaka. Imma nħarsu li is-sitwazzjoni. Hija dejjem il-leġislazzjoni li se twassal għat-tlet prioritajiet li kelkom jew għal prioritajiet tal-futur. Ħantikom eżempju wieħed ma' rapporter Angelika. Aħna indirizzajna iċ-ċibersigurtà, naħseb ir-riżultat ma kienx ħażin, kien riżultat tajjeb fil-fatt U eh, minkejja diversi tilwim li kellna mal-ambasċatur tagħkom, irrit ngħid li xorta dak li ksibna jirrifletti l bidla fil-ħsieb ta' ċertu stati membri. Xorta għadna inħarġu lejn ċiber sigurtà illi tiġi indirizzata bejn dawk li għandhom il-kompetenzi. U allura aħna b'saħħitna jew dajfin kemm irridu hawnhekk. U għalhekk jiena nixtieq ngħid illi n-numri għandhom valur, irridu nkunu effiċjenti, irridu naraw x'tip ta' leġislazzjoni nistgħu npoġġu fisseħ kif huma lesti l-istati membri u kif nistgħu nilħu kompromessi b'ambizzjoni. Issa, għal darboħra fuq il-kwistjoni digitali naħseb li kena progress hawnhekk ukoll imma fl-istess ħin li kieku kelli il-moħħa lija imma m'għandix nivinta applikazzjoni jew immur eh, fis-Silicon Valley flok mela fl-Unjoni Ewropea din eh, l-application. Ġifiri, din hija xi ħaġa li rridu naħsbu fuqha. Issa se nifoka fuq tliet punti fejn stajna nagħmlu aħjar forsi. L-ewwel priorità i s-sigurtà interna naħseb li kelkom approċ bilanċjat fuqa ma ejja nammettu illi xorta għanna imblokkar fil-Kunsill fuq il-numru ta' proposti li għadhom pendenti u aħna l-lum mux qed faċaw kriżi għanna problema imma kif tasal kriżi ikonna diffikulta kbira fuq il-budget. Naħseb li sar progress hawnhekk imlejtu l-kaxxi kollha intom imma issa eh, kif se jintlew dawn il-kaxex? smajt min jgħid li dan għandu jitħallaf fidej il-Parlament li jmiss, jiena naħseb li aħna ġejna eletti għat-terminu kollu. U rridu nispjegawa din il-ħaġa jekk kiex eh, f'każ ta' koezjoni għal bdiewa għax u x'inhu dan għandu pat fuq in-negozji. Jiena nixtieq ngħid illi il-budget għat irid xogħol fuq, Jiena kontra dak li għandna hawnhekk. Kontra il-ħela tal-flus, irridu inkabru l-budget tagħna, imma insomma fl-aħħar mill-aħħar naħseb li intom għamiltu biċċa xogħol tajba, imma aħna bħala l-Unjoni Ewropea mhux qed nagħmlu x-xogħol mistenni minna miċ-ċittadini xorta waħda. Grazzi. Ora la, parola al Presidente del Gruppo dei Verdi. Issa il-President tal-Grupp tal-Ħodor. L-Onorevoli Kelle. Grazzi. Skużani, Sur Kutz, ma nistax infaħrek eh, bl-istess mod kif faħruk l-oħrajn għaliex eh, xfadal wara l-presidenza Awstrijaka. Ħafna mill-leġislazzjoni weħlet fil-Kunsill. Però memorja li se tibqa' tal-aħħar sitt xhur hija il-mistija ta' dak li qed jagħmel Putin u l-akrobazija illi rajna eh, mill-gvern Awstrijak fuq il-patt ta' immigrazzjoni. Naħseb din kienet xi ħaġa tal mistija Il-gvern Awstrijak għal ħafna xahar innegozja dan il- patt globali fl-aħħar kellna sforz minn ħafna pajjiżi fid-dinja li indirizzawa, jiġifieri sar ħafna mill-gvern Awstrijak, imma mbagħad la darba l-biċċa xogħol saret isu il-gvern ippretenda li dan kien xogħol eh, imxajtan. Unħolqot polemika kbira U spiċċajtu fl-istess pożizzjoni ta' Trump u Orban. U dan kien ta' dannu għall-Unjoni Ewropea kollha u bħalli kieku dan ma kienx biżejjed. Attunna illi il-gvern tagħkom ma jinteressax dwar il-leġislazzjoni Ewropea. Ma nistax nifhem kif nofs il-presidenza tagħkom iddeċidejtu illi tagħmlu diskriminazzjoni ma' ċittadini eh, f'politika ta' l-appoġġ tal-familja. Jiġifieri hawnhekk intom qegħdin tagħmlu ksur tal-leġislazzjoni Ewropea għalmenu ċertu pajjiżi kienu jistennew li tad il-presidenza tagħhom qabel ma tmur kontra il-leġislazzjoni Ewropea. L-evażjoni tat-taxxa, id-dumping tat-taxxa ma sar xejn laqqas dwar il-limiti ta' diossidu tal-karbonju għal vetturi Rigward is-sistema ta' azil, ma tantx ksibna laqas eh, dwar il-Frontex. Daw kienu prioritajiet għall presidenza Awstrijaka, imma meta nitkellmu fuq ġlieda fil-qasam tal-plastik, eh, hemmhekk għamilna progress u naħseb illi hemmhekk eh, ix-xogħol tal-personal tal-presidenza tagħkom kien xaġa tajba ħafna. Issa, waqt il-konferenza tal-klina f'Katowice, intom irbaħtu il-premju tal-Fossil Out Days ġifiri nifirħilkom għal dan. Jekk inħares lej soċjetà ċivili Awstrijaka, nara li hemm ħafna nies impenjati u eh, favur il-politika li joħorġu jiġildu kontra ir-razzizmu u nuqqas tas saltna ta' dritt. Eh, ġifiri, n-nies verament taw sinjal waqt l-elezzjonijiet għanna bżon Awstrija kostruttiva, soċjetà ċivili, vuċi qawwija li titkellem dwar dwar din is-separazzjoni li għandna fl-Ewropa. Grazzi. Issa għal ehm, gwe il-kellim li mis. Sur Kurz, aħna ma naqblux ma din il-klima ta' ferħ li għaw fil-kamra dwar ix-xogħol li għamiltu intom jiddispjaċini. Jiena naħseb li hija tal-mistija għall-Unjoni Ewropea illi l-presidenza tal-Kunsill ma jnaqdix mal-pat ta' immigrazzjoni f'Marrakesh li ġi iffirmat minn 150 pajjiż. Kien patt moderat u fil-verità ipparteċipajtu biex tikdbuh dan il-patt u allura rrid tweġiba. Għaliex? allura biddiltu l-Unjoni b'dan il-mod billi ma firmajtux dan il-patt. Dan mhux biss għal eh, xelluk ċentrali. Isur Juncker ftit, kien ftit aktar ċivili wkoll imma parti mill-grupp politiku tagħkom ma miltu xejn ukoll għal pilastru soċjali Ewropej, eh, Ewropew, ma miltu xejn dwar il pakketta ta' Dublin li qbilna fuq fil-passat. Għadkom qed timblukawh minkejja li konna qbilna fuq anki l-IDIS. Il-European Deposit Insurance System. Għal darbohra ma xar xejn dwara u allura l-Unjoni Bankarja tibqa' mhux kompluta. Ma minna xejn laqas dwar tassazzjoni tal-ġganti tal-internet. Xolkom kien illi tqarbu l-entitajiet flimkien biex ikollna naftejm qabel l-elezzjonijiet Ewropej. Għaliex li ma neħdux deċiżjoni dwar dan ifisser illi l-ekonomija Ewropea eh, se tmur lura. U allura Jiddispjaċini ngħid illi il-fatt illi l-gvern tagħkom kooperazzjoni mal-partit tal-lemin estrem qed ixxekkel il-ħelsin ta' moviment u naħseb li din hija xi ħaġa ta' preċedent illi ħawadna xi ftit. ħanejċ xi ħaġa pozittiva ma wara dat gergir kollu. Jiena naħseb li huwa pożittiv illi talqu l-Kunsill b'mod unanimi unanimu u anke l-Kummissjoni b'mod unanimu. U li l-partiti kollha tal-Parlament Ewropew li bilna fuqha eh, hija xi ħaġa pożittiva għal Greċja, għal Balkani, għal Maċedonja. Hija aħbar tajba li ħarġet riċentament u sfortunatament ma tantx ikollna aħbarijiet sbieħ, jiena nixtieq nassikurakom illi waqt eh, il-ġranet li ġejjin il-Gvern ta' Ċipru tal greċa huwa determinat illi din taħdim il-Parlament ta' Ateni minkejja l-fatt illi għanna id-demokrazija ġdida u l-pasok li jmorru kontra l-PPI e u l-gruppi tal-SND f'din il-Kamra. Huma ma jaqblux eh, ma din il-ħaġa, grazzi. Issa għal EFTD l-Onorevoli Muthen. Aziz President, Komissarju, Sur Juncker, Kurz, ħanibda minn tlet aħbarijiet id-dinja dad-dur. Il-gwerra għadhom għaddejjin u l-Unjoni Ewropea għadha dejja kif inhi minkejja l-iżviluppi il-popolisti xorta kellhom forza kbira. Fl-Unjoni Ewropea l-affarijiet sejrin minnaħa għall-oħra huwa drastiku il-lum il-ġurnata il lum il ġurnata L-Unjoni Ewropea hija differenti minn kif kienet qabel il-Presidenza tal-Awstrija. Hemm żvilupp ieħor għall-ewwel darba il-Presidenza tal-Kunsill ma ħassitx illi kellha taħdem fuq iċ-ċentralizzazzjoni. Intom ħattu triq tajba imma ma mxejtux ma ċentralizzazzjoni. Issa l-patt ta' immigrazzjoni aħna fl-FDD għamilna din il-ħaġa fuq l-agenda minn kmieni biex najdu illi għal diversi xhur kella tkun fuq d-dim tal-agenda u ma kienx ikun hekk li kieku maħdimtux fuq intom. Intom wasaltu għal dibattitu illi tkellem dwar id-diżastru li hemm fil-patta immigrazzjoni. Mela, F'moħħi il-Presidenza Awtrijaka se tkun meqjusa bħala eh, xi ħaġa importanti fil-futur meta naraw ir-riżultati tagħha. Tajjeb ħafna illi wieħed eh, juri snin minn ħin għal ieħor u nafskur illi presidenzi oħra se jsegwu l presidenza Awstrijaka Ovvjament ir-reżistenza ma jfissirx illi dawn il-gvernijiet mhumiex Ewropej, anzi mhux tajjeb li wieħed jgħid iva dejjem x'imdaqqiet ikollok tajt le. U għalhekk il-parti interistituzzjonali tal-qafas hemm bżonn jiġi rikonoxxut għandna bżonn verifiki illi huma tali, ġifiri wieħed hemm bżonn ikun jista' jgħid le għall-Unjoni Ewropea taħt il-mixja ta' din il-Parlament u din il-Kummissjoni. Naf illi se nisimgħu iktar le u le fil-futur da se jkun għal benefiċċju eh, tal-Ewropej. Issa fisem illi NF l-Onorevoli Velinski, grazzi ħafna President, Sinjuri. Bħala Awstrijak nixtieq nibda billi nawgura il kanċellir tagħna Sebastian Kurz merħba dan il-Parlament u nixtieq ukoll illi u jgħaddi il ringrazzjamenti u rispett delegazzjoni tiegħi għall gvern sħiħ tiegħu. Eh, din il-presidenza Awstrijaka kienet professjonali ħafna, kienet effettiva ħafna u kienet eżemplari għal dawn ir-raġunijiet kollha u għal dawk kollha illi qegħdin jipprovaw jwadbu eh, il-ħmieġ fuq il-presidenza Awstrijaka hemm bżonn illi dawn jgħaddu għall-SND għax għandkom soċjaldemokratiċi Rumeni wkoll fil-grupp tagħkom mhux vera. Jekk qegħdin taraw il-kwistjoni ta' korruzzjoni, eccetera, ftakru illi intkom intkomx predestinati biex tikkritikaw l-oħrajn. U il-grupp tal-ħodor dejjem jirmentaw fuq il-Freedom Party fl-Awstrija ma dan il-partit wara kollox kien dak illi illi jaħdmu ħafna biex jaħdmu mal iżrael u għalhekk għandna bżonn nippruvaw illi nkunu eh, oġġettivi u ma nakkużawx partiti politiċi oħra. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea qal li ma setax jifhem għaliex l-Awstrija ma kinitx ratifikat il-patt ta' migrazzjoni imma għax hemm maġġoranza demokratika fil-gvern u fil-parlament biex jinkomplu u neterminaw il-politika ta' migrazzjoni aħna stess. Pjuttost milli nirratifikaw patt li apparentament mhuwiex vinkolanti li fl-aħħar mill-aħħar isbiċċa vinkolanti fuqna lkoll. U għalhekk naħseb illi tkun ħaġa tajba illi ma jkollniex għarrija illi teleb il-pożizzjoni tal-rati għoljien. Matul il-presidenza tal-Awstrija, il-kwistjoni tas sussidjarjetà ingħatat il-valur veru tagħha. Kien hemm konferenza f'Bregenz illi ffissat ir-rotta għall futur tal-Ewropa li tajt li għandna bżonn imorru lura deċiżjonijiet nazzjonali għal dawk il-kwistjonijiet li aħjar noħdu deċiżjoni fuq livell nazzjonali. Il-Presidenza tal-Awstra kienet eċċellenti u nittama illi din it-tip ta' presidenza tal-Kunsill se tkun mudell għal futur grazzi ħafna lill gvern Awstrijak. Issa ngħaddu l-kelma lill-Onorevoli Ujadzowski għall-NI. Grazzi ħafna President, Sinjuri, nixtieq nirringrazzja lill kanċellier Kurz tal- presidenza pro-Ewropea u pragmatika, eżempju emblematiku kif approċċ pragmatiku jista' jkun iktar ta' benefiċċju bħala u strateġija tal-integrazzjoni dan huwa programm tajjeb, kien programm tajjeb, sikurtà, suċċessi fil-protezzjoni tal-ambjent, fil-protezzjoni kontra l-ġganti tas-swieq u kwistjonijiet oħra illi tkellem fuqhom diġà il-kanċellier. Id-differenzi tal-opinjoni fuq il-politika ta' migrazzjoni jindikaw illi hemm bżonn ta' approċċ ta' sens komun għax din il-politika għandha bżonn tkun waħda pragmatika u realistika. Xi ftit snin ilu l kummissjoni imponiet kwoti fuq l-Istati membri illi naqsu il-fiduċja fl-istituzzjonijiet Ewropej u żieda ta' populiżmu lek għandna bżonn inkunu kawti, għandna bżonn ikollna politika bbażi ta' solidarjetà mal-ewwel qabel kollox fuq ir-realiżmu. U għalhekk l-esperjenza ta' din il-presidenza hija pożittiva ħafna nixtieq ukoll ninaqat mal-ġlieda tal antisemitiżmu nettama illi ukoll ikun mod tajjeb biex inkunu nistgħu wkoll inkopru libertajiet ta' twemmin reliġjuż u biex inħarsu l-insara. Grazzi ħafna ngħaddi l-kelma lill president tal-Kummissjoni Sur Juncker. Uh, Sur President, għandi l-impressjoni li tkun ħaġa tajba illi nżidu xi ħaġa fuq il-fatt li dan id-dibattitu partikolari baqa għaddej u ħa direzzjonijiet differenti għandna bżonn nifakaw fuq il-fatt li għandna bżonn nirringrazzjaw il-presenza tal-Kunsill fuq il-patt globali u l-pożizzjoni partikolari adottata mill-Gvern Awstrijak. Fissem il-Kummissjoni u fissem uh, ta' bosta nies hawnhekk f'dan il-Parlament eh, teżisti din il-perspettiva partikolari prevalenti illi ma kinitx ir-rotta tajba li ġiet segwita fuq din il-kwestjoni fil-fatt nixtieq ngħid illi kien hemm approċċ pragmatiku min-naħa tal-Presidenza Awstrijaka tal-Kunsill u fil-fatt kienet presidenza tas-sow ta' suċċess għandna bżonn nikkonsidraw ukoll il-kundizzjonijiet iċ-ċirkostanzi u naf li kienet Eh, xi ħaġa fuq il-patt globali ovvjament eh, waslet għal ċerti kwistjonijiet. Kanċellier Kurz, President Tajani, Sinjuri. Nix, ma tantx għandix xinsit, nixtieq ningrazzakom ilkoll tal-kooperazzjoni u tal kliem pożittivi ħafna li ntqalu fuq il-Presidenza Awstrijaka. Il-motto tal-Unjoni Ewropea għaqda fid-diversità u ovvjament din hija xi ħaġa li aħna għandna ħafna l-qalbna. Ovvjament jeżistu perspettivi, pożizzjonijiet differenti adottati mill-gruppi politiċi differenti hawnhekk fil-Parlament u din hija d diversità tal-Unjoni Ewropea, is-saħħa demokratika tal-Unjoni Ewropea. U irrispettivament tad differenzi li jeżistu fuq suppost nimxu l-qoddim, fej suppost ikun hemm progress, fejn suppost nimbottaw, Ma ninsowx din hija u Ewropea ta' 28 stat membru eh, struttura komplessa, idiosinkratika u għamilna ħafna f'din id-diversità, ksibna ħafna trilogi, ħafna trilogi, 23 fil-fatt. U ħafna diskussjonijiet importanti, ħafna portafolli ġew trattati u kol matul din il-presidenza b'mod effettiv u għalhekk grazzi ħafna u nixtieq nawgura kull suċċess lill presidenza rumena. Nixtieq nirringrazzjakom ilkoll u grazzi tal-ospitalità tal-akkoljenza tagħkom matul il zaratana hawnhekk f'Strasburgu. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna tal-impenn tagħkom. Issa nissospendu s-seduta xi ftit minuti qabel il-laqgħa solenni tal-20 anniversarju tal-Ewro. Grazzi. Diamo ora. Mela, jekk ġokko. Nibdow is-sessjoni solenni biex niċċelebraw l-20 anniversarju mill-Munita Unika l-Euro. L-Euro. J'avais 6 ans et je t'allais... Mela, nista' ngħidilkom li jiena kelli sitt snin u mort man nanna l-Aġenzija tal-Kambju uh, u biddilt il-franki tiegħi eh, f'euro u kienet l-ewwel pocket money li kelli. Huwa eh, ta' kart so kont appuntat għax ritt arloġġ u minflok kelli euro coins. Iva kont qed imur eh, shopping mal mamma mal u kelli trolli bil-euro l-irreversibilità tal-proċess ekonomiku u monetarju ġifieri tal-Unjoni. L-ewwel skambju ta' veduti fuq l-implementazzjoni eh, possibbli tas-sistema monetarja Ewropea eh, kif tridu tinvestu tfadlu l-flus, tagħmlu kummerċ meta ma tafux il-prezz tal-munita li jistgħu ovvjament jinbidlu. il-Munita Ewropea sen sejħula euro u issa kien hemm eh, l-akklamazzjoni eh, ta' l-euro. L-introduzzjoni tal-noti tal-euro u tal-munita tal-euro forsi l-iktar pass importanti l qudiem fl-istorja tal-integrazzjoni Ewropea hemm 300 miljun Ewropew illi għandhom fil-but sinjal tangibbli tal-fatt li jagħmlu parti mill-Ewropa. għanna destin komuni. L-uro it-tina għana eh, ħafna l-euro għax għandna ħafna għażliet u għandna l-opportunità nikkommerċaw b'mod internazzjonali ma' pajjiżi oħra. L-euro iva tippermetti li jkolli libertà tal-moviment, speċjalment meta kont qed nagħmel traineeship fi Spanja u tajb ħafna biex nitraw il-flus għal dawk li huma taħt 25 sena. Bil-euro meta nivvjaġġaw ma nibsa fejn niskambju l-flus, eh, għandna xi ħaġa għal kulħadd fil-munita tagħna u nistgħu faċilment nagħmlu transfers fil-bank ukoll Signori deputati. Mela, jekk irrobkom, aziz MEPs u ospiti distinti, hawnhekk qegħdin iċċelebraw 20 sena mill-munita tagħna. l ewro hija użata mill-340 ċittadini miljun ċittadini Ewropej u t-tieni munita l-iktar importanti madwar id-dinja. Skont l-aħħar stħarriġ tal-Eurobarometer, tliet Ewropej fuq erba' jagħtu ġudizzju favorevoli fuq din il-munita tagħna. L-euro tfisser li s-suq tagħna ssir iktar trasparenti, faċilitazzjoni ta' moviment, il-kummerċ, it-turiżmu. U matul il-kriżi ekonomika anki grazzi għal quantitative easing li ġie deċiż mill-ECB u nirringrazzja wkoll għal din inizjattiva l-President Draghi, il-Munita Komuni kellha funzjoni ta', eh, ta, ta tip ta' xkil ta' tarka u l kriżi wkoll u rrit illi hemm nuqqas f'dawn il-bini Ewropew u kien hemm xi żbalji wkoll fil-ġestjoni tal-problema tad dejn sovran bżonn nirrikonoxxu li mhux kulħadd huwa perswas konvint fuq din il-monita. Anki hawnhekk dan il-Parlament hemm kollegi illi kritikaw il-bini tal-euro u jaħsbu li l-eċċess ta' austerità huwa qed irrażżan il pereżempju ix-xogħol, postijiet tax-xogħol, imma jiena nibqa' konvint fil-ġid ta' dan il-proġett tal-Ewro. Imma l-Ewro ma jistax ikun biss tmiem fih innifsu. Hemm bżonn ikun strument strument biex inkunu nistgħu nimplementaw ekonomija soċjali tas-suq. Blan illi nġibu ġid u xogħol lil kulħadd liċ ċittadini kollha Ewropej. U għalhekk ta' bilfors għandna bżonn nkomplu naħdmu fuq dan il-bini li qegħdin nibnu ġifieri s-suq tal-kapitali hemm bżonn ukoll naslu fit-tmiem biex inkunu nistgħu wkoll navvanzaw fl-Unjoni Fiskali u ukoll dik ekonomika ma nistawx nibqgħu eh, staġnati le għaxek le ovvjament ikun hemm kriżi ġdida. U għalhekk id-dati l-iktar reċenti jindikaw illi il li l-produzzjoni industrijali u t-tkabbir qed isir iktar bil-mod u riskju hija reċessjoni oħra f'ċerti pajjiżi Ewropej id-diskrepanzi ekonomiku soċjali qed jikbru bejn territorji differenti tal-żona euro f'ċerti reġun żagħżugħ fuq tnejn ma jistax isib xogħol. U għalhekk din hija ħaġa li ma nistgħux naċċettawha. Ovvjament ukoll għatfadal bżonn ta' strumenti effiċenti biex ikun hemm investiment, sostenibilità lill ekonomija noħolqu postijiet tax xogħol, nistimulaw il-konverġenza soċjali u reġjonali. U għalhekk huwa urġenti li nagħtu s segwitu lit talba dan il-Parlament li jkun hemm baġit adegwat biex nilqgħu dawn l isfidi U l-appell tiegħi huwa illi llum ma, ma tkunx biss ċelebrazzjoni, Eh, fejn ovvjament aħna kollha nkunu kuntenti imma naraw li huma l problemi li għadhom pendenti. U għalhekk nitlob li nassumu r responsabilità, nerfaw responsabilità bħala mexxejja Ewropej biex mod urġenti nagħmlu l-bidliet neċessarji biex insaħħu l ewro nerġgħu ikollna eh, xogħol u tkabbir blan li nagħtu xogħol li kemm jista' jkun ċittadini Ewropej għax mingħajr xogħol ma jkunx hemm ħelsien mingħajr xogħol m'hemmx dinjità. Nadi il-kelma lis-sur Trichet, ex-president tal-ECB. Jekk jogħġbok. Merci beaucoup. Grazie ħafna, President. European Parliament, former President of the eh, President tal-Parlament, membri tal-Parlament, għabel il-President tal-Komissjoni, il-President tal-Eurogroup, il-Presidenzi tal-Kwistjoni ekonomiċi, membri onorevoli. Have the memory Jiena għanqal jiena għandi memorja tal-predeċessur tiegħi Vin Bodenberg li kien fil-bidu tal- ta' kollu għandi l-memorja wkoll tal prezentazzjonijiet kollha li kellna għoddin il-Parlament Ewropew mill-2003 sal-2011 dejjem kien palma u l-lum, zminiz ta' sfida l-Europa biex ma najdux li kienu ta' sfida kbira. Minn dak il-punt jena nesprimi erba successi, nitkellem dwar erba successi tal-oro, l-għonet success frigwa ta' kredibilità tal-monita u l-istabilità u koll. L-ECB ingħata l-mandat primarju mid-demokrazija tal-istabilità mill-bidunet tiegħu għamilha ċara kif għandna niġġudikaw il-kapaċità tagħha biex twassal għal prezzi stabbli sal sat-twaqqif tal- tal-inflazzjoni stabbli ta' 1.75 aħjar mill-muniti nazzjonali ta' qabel l-istabilità dominanti tal-euro hija imtenni mill-kredibilità um, internazzjonali tagħha hija t-tieni eh, munita internazzjonali wara d-dollaru ħafna ola mit-tielet il-jen. It-tieni punt l-euro u l-żona tal-euro ipprovaw li kellhom reżiljenza kbir e-, enormi fil-aħħar kriżi ekonomika mill-tieni gwerra dinjija fil-bidu tal-euro kena analizi sinifikanti li suġġeriet li l-munita eh, kienet se tajx għal ftit żmien. Iżda l-esperienza turi li għandna natuwa rispet minħabba kurraċ taħħa iżda anki li tista tiffaċċa żminijiet diffiċli. Fus. Dan it-bassir kien fals u l-euro u rejt il-kapacità taħħa biex ċirkostanzi ta' sew negattivi internazzjonali tkun tista' żomm sot u fuq is-solidità tal-żona euro biex nqassar nista' ngħid li ħmistax 15 il pajjiż li kienu membru tal-żona euro meta kien hemm Lehman Brothers li fallow għadhom membri llum u ovvjament anki l greċja u erba' pajjiżi ġodda daħlu mill-bidu tal-kriżi finanzjarja dinija l-iktar ħażina negattiva mit-tieni gwerra dinija ma nistgħux nirreflettu aħjar is-solidità u r-reżiljenza taż-żona ewro. Issa, fuq l-appoġġ popolari lejn l ewro nista' ngħid illi kif għattint, eh, sur President, hija ħaġa straordinarja illi qegħdin naraw tant perċentaġġ kbir kif qabel eh, ta' ċittadini tagħna japprovaw eh, munita ekonomika għall-Unjoni Ekonomika u Monetarja monita waħda l-euro u 20% biss ta' ċittadini huma kontra. Dan huwa l-perċentwali iktar għoli mill-ħolqien ta' l-euro, jiġifieri minn mindu nsaqsu din mistoqsija. Appoġġ popolari għal daqstant illi mhuwiex tant ikkonsidrat minn ħafna kummenti fuq l-Ewropa u jispjega ovvjament is-solidità tal-euro u tal-żona euro of the euro. suċċess tal-euro. Jina Jiena nixtieq nirreferi għall-aħħar IMF illi eh, ir-rapport tal-IMF li juri li m'hemmx differenza bejn il kabbir eh, per capita fl-Unjoni Ewropea kif ukoll fil- mal-Istati Uniti u l-istess mill-Bank ehm, Dinji ehm, għanna l-istess tkabbir għal kull persuna mit-twelid tal-munita fl-1999. Naħseb ukoll li l-euro kif jingħaqad